il minuti approvati. Jien nixtieq ninformakom ukoll li awtoritajiet kompetenti ta' Spanja eh, informawni li s-Sinjura Alvarez ħajju posta s-Sur Sergio Gutierrez Prieto li ħajġi ħajsir mebda parlament Ewropew mit-19 ta' Lulju tal-2010. Jien nixtieq eh, nilqa l-kollega ġdid fostna, jgħataw specialment f'din is-sala mill-li jederadu ma ma sabx eh, fejedin mela bbażat fuq l-artiklu 3 tal-paragrafu 2 tal-regolament tal-parlament irridu niverifikaw il-mandat u għahna jikonna bżon nistennew biex jikonna forsi xi kummenti u oġezzjonijiet li jistgħu jsiru għal Sur Sergio Gutierrez kreatur l-kandidatura tiegħu qabel ma jkun hu ħajsir membru Eh, tal-parlament imma li jipprepara dikjerazzjoni fej jgħid li ma jeġerti tal-ebda funzjoni li b'xi mod jew ieħor eh, huma inkompatibbli mal-funzjonijiet tiegħu fil-Parlament Ewropew. Hemm ukoll fil-każ tal-Sinjura Agnes Hankis u talba biex ninvokaw l-immunità tal-Membru tal-Parlament Ewropew għax hemm hemm procedura ġudizzjarja kontra Budapest, kontra taħħa f'Budapest. L-IPP